Mela, nerġgħu nibdew is-seduta tagħna, l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-għodu. Mela, għandna rapport tas-Sur Deutsch dwar il-Bank Ewropew ta' Investiment ir-rapport annwali għall-2008. U nibdew billi natu il-kelma lir rapporter is-Sur Thomas Deutsch għandu erba' minuti. Köszönöm a szót, elnök úr. Grazzi ħafna tal-li tajtuni din l-opportunità nindirizzakom. President, kollegi, onorevoli eh, President Majstat, il-Bank Ewropew ta' Investiment u r-rapport tiegħu huwa dak li aħna se nittrattaw illum dal fuq l-aġenda u dawn taraw taħt titlu tal-punt tal-agenda. Iżda nħoss illi dan ir-rapport kien aktar mill-li bis valutazzjoni tal-attivitajiet tal-Bank d investiment Ewropew eh, matul dal-aħħar sentejn naħseb irridu nikkonfermaw illi aħna diħlin eh, fi żmien ġdid fl-Unjoni Ewropea kif tafu it-Trattat tal-Lisbona issa daħal fis-seħħ U bat kena l-klizi globali li kella impatt u din hija xi ħaġa li aħna rridu nwiġbu għalija. Ovvjament dan ifisser li aħna issa qegħdin fi żbidu ta' żmien ġdid u fit-tieni dekadu ta' seklu 21 aħna se nibdew dan iż-żmien il-ġdid fih dan l-Unjoni Ewropea u għalhekk dan ir-rapport ġinfassal fi dan il-sfond u għanek qegħdin naraw l sfidi qudiem dan il-Bank Ewropew ta' Investiment. Xi ħaġa li aħna rridu nqisu bħala Parlament. U li dan il-bank jrid iqis dawn l-sfidi. Issa nitkellmu dwar l-attivitajiet tal-EIB minn sentejn l-awn. Minkejja l-impatt tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, naħseb aħna rridu nirrekonoxxu eh, nirrikonoxxu lill-bank fejn hemm bżonn għaliex il-bank kellu tweġiba effettiva u ta' malajr meta il-kriżi faqqet. U fil-fatt il-bank u kol qed imexxi ġmielu bl-attivitajiet tiegħu biex jagħti self aktar self lill-SMEs fil-fatt ukoll uża kull kapaċità disponibbli għalih biex jistimola u biex inwettqu l pjan tal-kupru Ewropew. Kif tafu, it-Trattat tal-Lisbona daħal fis seħħ dan ħala opportunitajiet ġodda għal EIB għal dak li għandu x'jaqsam arranġamenti supervizorji kif ukoll li nippermettu t tisħiħ ta' dan u naħseb illi passi eh, fisħiħ diġa ittieħdu fl-2008 qabel ma daħal fis-seħ it-tetrat tal Lisbona. Ovvjament, huwa veru u dan naraw fil-realtà illi meta narraw il-perspettivi finanzjarji ta' wara l-2004 il-Bank Ewropew ta' Investiment kien diġa qed iqis dan kollu bħala konsiderazzjoni u dan minn ħafna qabel. U dan appermetta għal żvilupp reġjonali aktar ejjun ta' e, ta' enerġija kif ukoll biex ikun hemm aktar appoġġ għal e, l-istrutturi u mbagħad aħna naraw il-fatt fil-rapport illi l-EIB il għandu jkun involut kompletament fil-finanzjament fl-istrateġija tal-2020 għaliex hemmhekk il-qafas ta' din il-politika hija l-ħolqien tal impigi u li IB diġa' is dan il-punt. U se jkompli jagħmel hekk partikolarment meta niġu biex nagħtu l-appoġġ lill-SMEs. Hemm xi punti oħrajn li nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għalihom jiena naħseb illi għalġejjieni li IB għandu jissejjaħ sabiex jgħin eh, għal dak li għandu x'jaqsam żviluppi infrastrutturali fih dan l-Unjoni Ewropea li xaħna rajna eh, lakuna kbira bejn il-partijiet differenti tal-Unjoni u l-Unjoni Ewropea fil-fatt hija maqsuba fit tnejn u l-irra aħna irridu nagħmlu xi ħaġa biex aħna nindirizzaw dan din il-lakuna. L-EIB dejjem ingħata kwalinkwa tip ta' appoġġ mill-Parlament biex iwettaq l-azzjonijiet tiegħu. U matul dawn l-aħħar xhur jiena ipprovajt nati kritika kostruttiva iżda jiena nisħaq il parlament ikompli jagħti l-appoġġ sħiħ li e IB grazzi u jiena nieħu pjaċir issa nisma' l kommenti tagħkom. Grazzi lis sur Deutsch. Issa bi pjaċir aħna nisimaw li Sur Filip Maistat, il-President tal-Bank Ewropew ta' Investiment. Merci, Monsieur President. Grazzi, President. Signori membri, grazzi tal-li tajtuni din l-opportunità biex nindirizzakom hawnhekk fil-plenarja dinja kontinuazzjoni ta' tradizzjoni li bdiet xifti ta' stenilu jina nirringrazzja l-ewwel net li rapporter l sur Deutsch għal kwalità għolja tal-rapport tiegħu b'mod partikolari napprezza l-fatt li s-sur Deutsch u anki membri oħrajn fil-kumitat ġew iżuruna fil-Bank Ewropew ta' Investiment sabiex jisaqsuna mistoqsijiet fid-dettall u jiena għalhekk eh, nieħu pjaċir nara din il-kooperazzjoni eccellenti mal-Parlament. L-EIB huwa l-uniku istituzzjoni finanzjarju finanzjarja illi ovvjament trid tirrendu kont il-Parlament u naħseb din hija xi ħaġa eċċellenti. It-tisħiħ ta' dialogu flimkien mal-Parlament hekk kif narah dan, il-punt din hija xi ħaġa essenzjali biex aħna nwet u rwol tagħna, nwet u l-missjoni speċifika tagħna aħna maħniġ bank normali, iżda bank għas servizz tal-linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Kif eh, diġa qal is-Sir Deutsch? Aħna dak li qegħdin nippruvaw namlu, speċjalment fi żmien il-kriżi, sa minn settembru 2008 mill-falliment tal Lehman Brothers, il-Kunsill tal-Ministri tal-Ikofin, talbu li li e ib biex iżidu il-voluma għas-self tagħna lejn l-ekonomija reali. Aħna bdejna, ix-xogħol tagħna Ovvjament aħna segwejna dawk l-istruzzjonijiet mill-Kunsill u naħseb li wettaqna dak li rridna nagħmlu. Aħna l ħakna l-miri tagħna għaliex il-volum tal-self tagħna tela minn 58 għal 79 biljun euro u dak huwa żieda kbira ħafna fil-fatt bżida ta' 37% tas-self tagħna. U din iż-żida fil-volum tas-self tagħna għamel impet fuq tliet setturi illi il-Parlament u l-Kunsil qalu li aħna nifukaw fuqhom l-ewwel net illi namlu sforz għal dawk il-pajjiżi u reġuni li l-aktar intlaqtu mill-kriżi Umbat iż-żieda sa ċertu punt ukoll għandu jarbot mal-konverġenza tar-reġuni, partikolarment għal dawk il-pajjiżi illi kellhom diffikultajiet fil-2009. U għalhekk qatt ma selifna daqstan tal-Ungerija, Litwanja, ir-Rumanija. U dan jispjega għalfejn din is-sena aħna qegħdin nagħmlu sforz eh, speċjali għal Greċja ġimgħa l-oħra jiena kont Ateni u flimkien mal-Gvern Grek aħna qbilna li se naqblu konsiderevalment il-volum ta' self tana lejn il-Greċja biex nuru l-appoċ tana u bħala kontribuzzjoni għall isforz ġenerali li qed iseħ biex l-ekonomija tal-Greċja terġa' tiġi fuq saqajja. It-tieni eh, priorità l-appoċ għal negozji żaru medji l-SMEs. Aħna zidna is-self l-banek biex aħna inselfu mbagħad eventwalment l-SMEs biex bekk ikun hemm kontroll aħjar tal-użu tal-flus li aħna eh, aktar minn 12 biljun li aħna sellifna lil banek biex huma mbagħad jadduh dan is-self lill-SMEs. It-tielet priorità li aħna ġejna mitlubin naħdmu dwarha. Eh, għal dak li għandu xaqsam il-bidla fil-klima, is-sena l-oħra aħna finanzjajna Eh, għal madwar 17 biljun euro proġetti illi għamlu kontribuzzjoni diretta eh, għal dak li għandu x'jaqsam l-emissjonijiet ta' gassijiet serra u għalhekk naħseb illi aħna fl-2009 għamilna dak li ridna nagħmlu għamilna l-kontribuzzjoni tagħna għal pjan tal-kupru Ewropew. Naħseb dan ix-xogħol li jrid jitkompli ovvjament. U jiena xtaqt ukoll eh, nurikom it-tlet sfidi ewlenin li għandna fix-xhur li ġejjin. L-ewwel sfida Ovvjament, il-rapporter ta'kom diġa saħaq dan il-punt. Inkomplu insegwu l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea dan ifisser illi aħna fl-EIB ta' nagħmlu l-kontribuzzjoni tagħna biex inwettqu l strategija ta' 2020 il-Kommissjoni eh, kif tafu nida din l-istrateġija bħalissa l-Konsil u Parlament diskutu din l-istrateġija li e IB għal-esta li tagħmel kontribuzzjoni tagħha mod partikolari billi tuża strumenti ta' innovazzjoni u ta' finanzjament li jippermettunna li konna aktar saħħa ċerti joqsma billi nużaw fondi komunitarji taħt budgets tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna qegħdin infittxu azzjoni konġunta bejn il-Bank u l-Kummissjoni. Imbagħad sfida oħra irridu għandna l-mandat estern nixtiequ nestenduh dan qed niddiskutu ħdan mal-Parlament u l-Kummissjoni eh, preżentat proposta U dan huwa skont ir-rapport tal-Kumitat tal-Wiseman Il-punti essenzjali fih dan din il-proposta tal kummissjoni huma illi din tkun ħaġa aktar effettiva na garanzija Ewropea għall operazzjonijiet li apparti mill-mandat esterna tagħna li nużaw dan bl-aqwa mod possibbli, Kummissjoni qed tipproponi li konna simplifikazzjoni u organizzazzjoni fil-dan il-mandat estern. il prokommissjoni u kollet proponi li kona zewċ biljuni li titqedu f-rizerva u koll għanna dawn il-proġetti li huma morbuta mal-bidla fil-klima. Umbat għanna it-tielet sfida li xtaqt nisħa. Fil-bżon għal e ib fl-imkien ma' istituzzjonijiet oħra illi jagħmel kontribuzzjoni b'mod partikolari għal rispett ta' tal-impenji illi l-Unjoni Ewropea daħlet għalihom f'Copenhagen. Tafu li l-Unjoni Ewropea daħlet tal diversi um, ehm, wedi ta' dawk il-fast track financing u fedan dan il-kuntest aħna nħossu illi l-EIB illi sissanda ovvjament esperjenza kbira f'dan il-qasam eh, jista' jagħmel il-bank eh, kontribuzzjoni siwja u għalhekk aħna proponejna illi flimkien ma' istituzzjonijiet oħra finanzjarji infaslu eh, pjattaforma Ewropea network illi tikkoordina u bekk tagħmel aktar effettiva il-finanzjament ta' proġetti f'pajjiżi li tiżviluppaw. Għandna l-Aġenzija ta' Żvilupp u aġenziji oħrajn illi urew l-interess dan din l-inizjattiva u nittamal ma flimkien ma l-Kommissjoni kun nistaw namlu kontribuzzjoni biex aħna nifinalizzaw dan l-istrument. Għolek, President, Sinjuri, dawkum ma tlet sfidi ewlenin xhur u snin li ġejjin biex nġbet l-attenzjoni ta'kom għal-jom. Grazzi. Moi qui vous remercie, Monsieur le Président. Grazie, Signor Presidente. Grazzi ħafna, Sur eh, President. Issa eh, nisimaw l-Sur Oli Rain illi jitina il femmiet tal-Komissjoni dwar dan. President, onorevoli membri, fissem il-Komissjoni jiena nixtieq nirringrazzja l sur Deutsch għal rapport eccellenti kif ukoll nilqa l sur Filip Majstad għal din il-plenarja u nifraħlu għal sforzi kbar illi li IB wetta biex ovvjament eh, jaffronta il-krizi ekonomika u biex jappoġġa il-pjan Ewropew tal-Kupru. Fiċ-ċirkostanzi straordinarji, aħna minna sejħa straordinarja fuq il-bank u l-bank wieġeb minnu fih billi ta' aktar self u minħabba dan din il-pożizzjoni eccellenti finanzjarja, il-banka melek anki fi żmien meta kien diffiċli biex wieħed isib finanzjament mis-swieq il-volumi miżjuda edin jimmiraw dawk l-oqsma u nittama li parlament tal-istess ħsieb għaliex eh, dan huwa dawn huma osma li huma priorità. Speċjalment l-SMEs, il-bidla fil-klima, kif ukoll l-investimenti fir-reġuni ta' konverġenza tal-Unjoni. illi kienu mil quta partikolarment mill-kriżi. Minn barra dan li IB u koll eh, b'inizjattiva konġunta ma' mal-World Bank fost l-oħrajn zidet l-appoċ għal -fin settur finanzjarju għal eh, pajizi tal-Europa ċentrali u tal-Vant li wkoll qegħdin jgħaddu minn eh, perjodu diffiċli. L-IB se jkollu rwol importanti fit-twettiq tal-Istrateġija Ewropea tal-2020 bl-appoġġ ta' investimenti għall infrastruttura teknoloġiji ekoloġiċi, l-innovazzjoni, kif ukoll l-SMEs. Aħna wkoll qegħdin nwittu triq biex ikonna l-użu konġunt ta' otjiet eh, Ewropej bl-istrumenti Ewropej kemm fiħdan kif ukoll lil mill-Unjoni u dawn jinkludu wkoll fir-raġuni ta' konverġenza fejn li IB għandu jista' jkollu rwol aħjar għal dak li għandu x'jaqsam l-fondi strutturali. Fil-qasam estern jiena tassew sodisfatt fil-mandat bil-mandat estern tal-EIB u kol għanna l-appoċ tar-rapport relevanti illi ikkonkluda illi garanzija tal-Unjoni Ewropea lejn l-EIB hija strument eh, ta' saħħa eh, għal dak li xaqsam livelli politiċi wkoll. Dan ir-rapport ukoll fih numru ta' suġġerimenti biex ikun hemm aktar konformità tal-attività esterna tal ib ma' linji politiċi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll kooperazzjoni aktar aktar imkatra mal ird u dan naraw ukoll mir-rapporti rilevanti għall-2007. Il-Parlament ukoll sejjaħ għal eh, fema aktar eh, fil-fond bejn iż-żewġ banek u jiena bi pjaċir rajt li il-EIB u l-EBRD laħqu ftejjim dwar kooperazzjoni dwar il-pajjiżi ta' kooperazzjoni u dan se jkun il-bażi ta' f'dejjem fuq tliet partijiet illi jeżist li jieħu post il-ftemijiet li jeżistu bħalissa. Ir-riżultat tar-reviżjoni ta' nofs terminu hija il-proposta illi il-Kummissjoni għadha kif ippreżentat lill parlament u lill kunsill għall-emenda tal-mandat tal ib għal kumplament tal-perspettiva finanzjarja. Nittama illi Din hija proposta bilanċata u solida li tqis il rekomendazzjoni tal-Parlament u it-ħassib tal-Parlament. Lan huwa li insaħħu il-lan tal-mandat estern f'dawk il-punti ta' politika esterni fejn aħna rajna illi il-EIB għamlet ħafna xogħol siri speċjalment bidla fil-klima, l-infrastruttura ekonomika, kif ukoll l-iżvilupp tal-settur privat iżda wkoll biex nenfasizzaw aktar l iżvilupp u aspetti ta' żvilupp fi għandla kienx kun il-finanzjament tal-IB. Għalek, President, onorevoli membri, biex nikonkludi, aħna nitu pjaċir li naraw diskussjoniet kostruttivi flimkien ma'kom, flimkien mal-Kunsill ukoll fix-xhur li ġejjin dwar din il-proposta. Nittamaw illi mill-ġdid aħna nkunu nistgħu nilħu ftejjim fl-ewwel qari biex bekk l-istabilità legali tkompli tkun zgurata għal mandat estern illi jippermettilna li effettivament u b'mod effiċenti insegwu il-politika esterna u dawn l-anijiet marbuta ma' dan. Grazzi Kummissarju. Issa fissem il-Komitat Ikon naddi l-kelma l-Sur Juri għal żewġ minuti. Presidente, tistat kif ixerru Membri onorevoli, il-Kumitat ta' Likon abbozz opinjoni u f'din l-opinjoni semma il-pożizzjonijiet tiegħu. Tkellem dwar ir-riżultat tajjeb tal-maniġer tal-kriżi grazzi għal IB U aħna l-ewwel nett qed naħsbu biex nikkreaw likwidità tajba biżejjed li lan tagħha huwa li tagħmel tajjeb għal telf li kien hemm fost il-banek kummerċjali qed nippruvaw nżidu l-volum tas-self brati raġonevoli u hawnhekk qed naraw l SMEs li ħajbenefikaw minn hekk. Għaliex hija importanti din il-ħaġa? Hija importanti għaliex l SMEs huma dawk li jipprovdu l-iktar xogħol. U aħna bħalissa fl-Ewropa qed niġġieldu problemi ta' qatt u għaldastant iġidu nikkrew xogħlijiet. Naħseb li bank meċa tajjeb billi qassam il-fondi għal anijiet varji. L-SMI e si benefikaw u dan qed jgħinhom ħafna biex iżidu l-attivitajiet tagħhom Aħna rridu nassiguraw li l-attivitajiet tal-IB isiru iktar trasparenti u iktar affettivi mill-li kienu sissa. Tafu li l-bank kien għet jgħin li l-pajjiżi li l-iktar kienu mill-quta ħażin mill-kriżi finanzjarja u qed jgħinhom jindirizzaw l-isbilanċi. Irridu wkoll najnu il-banek reġjonali u l-banek ta' tfaddil aħna wkoll nħossu li importanti li l-istituzzjonijiet finanzjarji jiġu valuti bħala msieħba u jkunu jistaw joffru 20% għall smis U jkun hemm kofinanzjament tal-proġetti ta' 50% bekk inkunu qegħdin rispondu mod aħjar għall-kriżi. Jiznamlu dak kollu li nistaw biex nassiguraw li flimkien mal-Kommissjoni u mal-Bank eh, ta' Zvilupp Ewropew inkunu nistaw namlu iktar progress biex nikrijaw iktar xalijiet. Grazzi Sinja Gorni, issa fisem Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali, naddi l-kelma lis-Sinjura Kadenbach. Lodwa Tajba, President, Komissarju, Fisem il-Kumitat ta' Zvilupp Reġjonali nixtieq nirringrazzjakom tar rapport tagħkom u nirringrazzja r-rapporter ukoll aħna bħala Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali nilqgħu dak li għamlet li IB il-fatt li qed tagħti solidarjetà tgħin fil-koeżjoni. Aħna nilqgħu il-fatt li wieħed 20 biljun euro ta' loans, 41% tal-volon totali tal-IB ġi impoġġi għal proġetti bħala kontribut tal-minnaħa tal-IB biex tilħaq l-anijiet ta' konverġenza. Flimkien ma' mżuri oħrajn li tieħdu mal-Kummissjoni l-użu tal-banek biex jgħinu iktar fil-fondi strutturali. Grazie ħafna, signora Kalimba. Issa naddu għal-gruppi politiċi, l-kellima għal-gruppi politiċi, u nibdew bis-sur Odi fissam il-PPE għal żewġ minuti. Grazie, President. Nishtiq nibda billi nejt lodwa tajba l-President Majstet. Kontent li għatawnek maħna l-darbohra. Jina din fuq rapport simili, ftit ċurilu. L-adwa tajba wkoll il-Kummissarju. Ringrazzja koll il rapporters u shadow rapporters ta' xogħolhom. Jħassra li l-siġu tal-Kunsill huwa għavojt. l għajbi huwa strument u l-Stati membri huma assoċjati affiljati miegħu Dan huwa dibattitu importanti ħafna il-Bank Ewropew tal-Investiment minħabba il-missjoni tiegħu għandu jkollu supervizjoni tajba. Iżda, dan mhux minnu. Fil-fatt mhux suġġett għal awtoritajiet nazzjonali tal-auditing. Aħna qed nippruvaw nibnu daw biex bekk ikollhom remit u dawn ikunu jistgħu Jamlu din is-supervizjoni. Jena għaluli li l-istati membri ma kontrarju għal dan, Sur President, u ma ma jridux li jgħatu missjonijiet fuq medda twila ta' żmien u ma jridux li IB ikolla supervizjoni presenzjali. Ċitnejt kentejn dwar l-investiment u l għalta tal-IB mux investu bizzejiet, aħna konxi li għedin nitkelmu dwar enerġija, trasport, ferroviji, Eh, networks, etc. Irridu ninvestu iktar, iżda l-bank tal-investiment għandu raġun, dan huwa bank. U jrid iżomm ir-rating tiegħu. Għal daqstant nipproponi fl-istraġiġija tal-2020 aħna jkollna tal-inqas ikonna tal-inqas 1000 biljun euro jiġu nikkooperaw u nejnu f'daw l-istrumenti permezz tal-EIB u l-EIB jisir assoċjat tal-banek li huwa tant kruċjali għad l izvilup tal-Ewropa. Grazzi ħafna, Surodi, issa fissam il-Soċjalisti, naddi l-kelma l-Sur Ivan. Grazzi għana l-koll naqblu l-Bank Ewropew ta' Investiment importanti ħafna l-proġett Ewropew. Anke f'żmien ta' kriżi l banki irnexxielu iżomm ir-rating ta' AAA. Is-sitwazzjoni ekonomika preżenti fl-Ewropa titlob li jkun hemm reviżjoni sieħa tal-missjoni. Hemm tliet punti li nixtieq insemmi. L-ewwel il-loans. Il-loans li jingħataw għandhom jappoġġaw l-aġenda tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-istrateġija tal-2020. Mbagħad il-loans għandhom ikunu addizzjonali għal proġetti kbar ta' investiment Telet punt, il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu jappoġġa l-kreazzjoni ta' afas iktar stabli ekonomikament. Grazzi, issa fisem il-liberali naddu il-kelma l sur Schmidt għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, President, Kummissarju, Sur Majstat. Nirringrazzja ħafna l-rapporter ta' xogħol eċċellenti tiegħu. Fil-grupp tal-Alze Aħna rridu nifirħu li l-bank għax-xogħol tajjeb ħafna li għamel għaliex il-bank wera li ir-riżoluzzjoni li kien hemm biex nittrattaw il-kriżi fisret li aħna konna f'pożizzjoni li nittrattaw il-kriżi b'mod aħjar. Hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, self volum ta' volumi ikbar. Dan ser jgħinna biex nirkupjaw mill-kriżi. U l-Bank ta' Investiment Ewropew għandu rwol importanti ħafna biex jappoġġa l-SMEs. Dan huwa ferm importanti. Minn dawn l-investimenti aħna rnexxielna innaqsu l-impatt tal-kriżi. Palma tafu, Ix-xogħol fuq medda twila ta' żmien hija xaġa importanti ħafna minn naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew. Hawnhekk kellna bosta proġetti. Transport networks li għadmu b'mod tajjeb huma uħud mill-komponenti importanti ħafna firigward rigward ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea. President, li, na, li, li natu kas li sbilanċi fl-Europa u importanti ħafna importanti ħafna minnaħa tal-EIB. Hawnhekk l-EIB għandu dimensjoni strateġika importanti. Aħna rridu niġġieldu il-frodi li hija importanti ħafna. Fil-grupp tal-Alder, grupp liberali, ġifiri aħna grati ħafna li l-Bank eh, ta' Investiment Ewropew tratta rekomandazzjonijiet li għamel il-Parlament fuq medda twila ta' żmien u li IB issa jista jaħdem bħala mudell ta' trasparenza għal istituzzjonijiet oħrajn. Aħna fil-fatt rajna tkabbir fir-rappreżentanza ta' nisa fl-istaff fost l-istaff tal-IB da fuq livell ta' diretturi wkoll u 20% tal-workforce u mamul minn nisa. Xorta waħda nħossu li l-IB irrid iżid ir-rekord tiegħu. Hemm l-istrateġija tal-2008 tlieta, tlet punti, però l-aħħar punt mhuwiex tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi Sur Schmidt, issa fisem il-ħodor, għal-minuta u nofs, is-Sur Filip Lambert. Grazzi President, President kollegi. Sur ma jishtet aħna għanna bżon bank pal taqom. Għanna bżonnu fi żmien meta l-banek privati u rew li għedin jaħdmu kontrarju għall-interess ġenerali u mux għet jamlu xolom bil billi jgħatu il-kreditu l-soċjetà. Aħna għanna instrumenti ta' kreditu pubbliku fl-Ewropa. U għal-daqstant aħna bżon il-bank tijak. U dan għandu rwol importanti ħafna. rwol ta' dan il-bank huwa rwol katalista bank bħal li e ib ma jistax jiggarantixxi li jirrispondi għal bżonijiet kollha tas-suq, però iva jista' jkollu rwol tal billi jitrasforma l-soċjetà tagħna u l-ekonomija tagħna biex bekk ikunu jista' jilqgħu l-isfidi tal-21 seklu. L-ewwel nett il-limiti li qed timponi il-pjaneta tagħna l-bidla fil-klima, tnaqqis fir rizorsi u wkoll il-bżonn ta' koezjoni soċjali fiħdan l-Unjoni Ewropea u koll fil-bqija tad-dinja. Se nisemmi figura waħda meta naraw l-investiment tal-enerġija fl-2009 tlieta minn erba' marra t-teknoloġija ta' 19-20 seklu u 25% marra ta' rinnovabli. Aħna nitolbuk sur majstet biex taqlibhom daw il-figuri biex bekk l-2010 75% tal-investimenti ta'kom imorru lejn ir-rinnovabli. U bekk b'dan il-mod tkunu tistaw iżommu marwal katalista kom Għal-dastant uru li eh, li ib sta jkun fuq fuq dimnet fuq livell globali. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-sur Terneski. Grazzi President Lawenat. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter tagħna Sur Deutsch. Naħseb li għamel xogħol eċċellenti. Ukoll naħseb li l-anijiet li ġew msemmija fir-rapport u ferm ambizzjużi. L-ewwel nett fil-volum tal-loans. Mill-att ċittadini l-EIB huwa importanti ħafna li jista' joffri appoġġ finanzjarju għal SMEs. Naħseb li għandna napprezzaw l-impenn finanzjarju tal-bank li għaddem jizdiet u importanti ħafna f'żmien ta' kriżi il-kriżi tfisser li l-SMEs għandhom bżonn ħafna dan il-finanzjament. Mill-opinjoni tal-Polonja eh, l-IB jrid ikompli appoġġa t tkabbir fir-reġjun tagħna biex bekk inkunu nistaw inneħu differenzi li hemm fil-standards tal-għajxin fil-partijiet differenti li hemm fl-Ewropa. għafna ħafna Sur Czernetski issa fissem li jefdi is-Sinjura Andreasen. Grazzi President, meta nara proġetti tal-IB jiena qed ninduna kemm hemm kumpaniji kbar involuti u kif intom postejnu lill-SMEs. General Motors, Electrolux u oħrajn għandhom bżonn l ib U xamlu allura dawn il-lawns għall-ekonomija Ewropea? Kreaw xalijiet? Le. U ma esportaw xalijiet. Spiss lejn pajjiżi fl-Europa li jħalsu ħafna inqas jew inkella barru totalment mill-Ewropa. Li IB selef 200 50 miljon euro bnew kumpaniji fil-Polonja, Romania u l-Ungerija u meta daw l-spiċċaw uh, eh, trasferew il-produzzjoni uh, mir-Renju Unit u intilfu 2000 xogħol fir-Renju Unit. Għal daqstant nħossu li l-IB għandha tagħti iktar importanza fl-ekonomija tal-Ewropa b'mod partikolari bilanċ tal-kummerċ, l-esportazzjoni u x-xalijiet, l-importazzjoni u l-impjegi. Grazzi. Grazzi għal minuta sanaddu il-kelma l-sur Hans-Peter Martin. Lejet il-President ma kienx mux Hans-Peter Martin iżda u għassur Molzer. Grazzi, President. Ja, xaħġa tajba li nistaw naraw mir-rapport annwali li li għajbi risponda mod maġġel ħafna u għamel użu sieta rizorsi disponibli għalih biex jieħosib il-krizi, l-impatt tal-krizi. Naħseb li rridu nkomplu nibnu fuq dawn ir-riżultati. Ta' tkellmu dwar il-lawns aħna rridu nassikuraw li jiva dawn jilħu lill-kummerċanti, lill-negozjanti. Għawek qed nitkellmu dwar il-tnedija ta' autorita' Ewropea Supervizorja u għonek Għanna najdu li din għanda tkun għanda jkolla poteri bżejjed fir rigward tal-attività monetarja. Fir rigward tal-IB jena nilqa focus iktar b'saħħtu dan l-Ewropa nifisa. Mod partikolari fir rigward tal-sfond tal-krizi ekonomika finanzjarja. Irdu naraw il-konflitt ta' interess mal banka rikostruzzjoni, per eżempju, nevitaw dan. Grazzi ħafna Sur Molzer, dan kien laħar kellim fisem il-gruppi. U issa ser naddu għal kellima li ser jitkellmu fuq baż individwali għal minuta nofs is-sur Kelly. Jina naqbel mal-kollegi tiegħi li qegħdin ifaħru x-xogħol kollu tal-EIB. Però dan huwa kontrast kbir fil gwart ta' xġara mal-banek privati, pakketti ta' remunerazzjoni, bonuses kbar ħafna u il-corporate governance, il-EIB kif għal president għandu jiġi mfaħħar għal azzjonijiet tajbin tiegħu mod partikolari f'reazzjoni għal kriżi ekonomika. Semma fil-fatt ukoll li l-SMEs inataw attenzjoni partikolari u appoġġ partikolari. U f'pajjiżi 300 miljun ġew motija l SMEs. Però kwistjonija dawn il-flesa tilħu lill smes u jekk le għala le, u hemm xi tip ta' rikors fir-rigward tal-negozji. Fl-Irlanda kuljum hemm evidenza li hemm kumpaniji qegħdin ifallu u anke fl-Irish Times nhar it-tlieta kien hemm miktub issemmiet xi ħaġa ta' dan it-tip u il-banek privati qed jużaw flejes li suppost jingħataw li l-SMI sal-attivitajiet oħrajn fil-banek. Nixtieq inkun naf jekk dan hux minnu u x'jista' jagħmel il-Parlament Ewropew kontrarju għal dan. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Kelly. Is-Sur Gjar għal minuta. President Martinez, President Maistak, Kommissarju Rejn. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollega tagħna Sur Dojs tal-ħidma tiegħu. Nixtieq l-opportunità wkoll biex ngħid kentejn dwar is-sinifikat tal iib u nisħaq kemm importanti kemm importanti għal ħajja taċ-ċittadini fl-Ewropa. L-iktar meta ninsabu f'din il krizi ekonomika u finanzjarja, jiġifieri rridu nużaw kemm jista' jkun l-istrumenti li għandna l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna. Issa hawnhekk qegħdin naraw il-prestazzjoni ta' programmi u istituzzjonijiet fl iib dawn għandhom rating għoli ħafna dan kiseb il-rating li tijaw u, rep u reputazzjoni tijaw bħala partner affidabli. Huwa kien qed jinvesti fl-SMEs u ħoloq valur miżjud ġenwin bħal per eżempju l-ġlieda fil-attibdi fil-klima. Aħna irridu niżviluppaw l-arranġamenti supervizorji tagħna madana kollu. Biex nikkonkludi nixtieq nitkellem dwar punt importanti għal grupp tiegħi Jekk aħna nitkellmu dwar l-offshore financial centers li IB revediet il-politika tagħha dan l-aħħar. Aħna rridu niżguraw li t-tul ma jmorrux kollha fit tax havens għaliex dan jista' iwassal għal tnaqqis fil-klassifikazzjoni. Grazzi minuta għal xar Gullens. Grazzi, Sur President li IB huwa bank u istituzzjoni fl-istess waqt bħala bank u jrid jiftakar li huwa istituzzjoni u pal istituzzjoni jrid jiftakar li huwa dejjem huwa bank. U għalhekk irid konformi ma' rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jiċħat il-kapaċità tiegħu ta' finanzjar. U għalhekk aħna għandna idmir li l-IB ma jitħlux friski eh, mhux meħtieġa, pereżempju l-intervent tagħhom f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Hemm bżonn ta' rabta tajba bejn l-Istati Membri, l-Kummissjoni u l-IB li IB tfisser illi il-xeraj istituzzjonali jistaw jintervjenu taħt forma ta' donazzjonijiet u fil-waqt li, li IB trid toffri regoli eh, self din ġeja minħabba dak li jinforza il-bank dinji fejn kien hemm 50 miljun f'dejn illi ma setax jiġi mħalla xorta waħda naħseb li nistgħu ngħidu li hija xi ħaġa tajba li l-banek il-bank qed jgħin b'mod responsabbli u jiena ninkoraġġih biex ikompli jaħdem mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Għalli żgur hemm xi marġni għal manuvra hemmhekk. Grazzi is-Sur Gerens. Grazzi Sur Gerens issa minuta għall-Onorevoli Ben Arbatu. Grazzi. President. L-IB soit conforme aux objectifs généraux de l'Union. Il-Parlament insista li l-attività esterna tal ib trid tkun flanijiet tal-EIB u għalhekk il-finanzjar fil-Ġordan ikun kontra artikolu 5 ta' trattat li jgħid li l-Unjoni Ewropea trid tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli tal-pjaneta l-autoritajiet tal-ġordan kontattjaw li IB biex ifittxu appoġġ biex jiżviluppaw proċett marbut mal-enerġija nukleari. L-iktar kellhom f'moħħhom illi sal-2016 jibnu power station nukleari. Jiena rċevejt assigurazzjoni min-naħa tagħkom illi l-Bank ta' Investiment ma aċċettax din ir-rikjesta. U jiena kont sodisfatt minflok fit-test li jiżviluppa proġetti marbuta mal-enerġija ġejja mir-riħ u mix-xemx. Li IB ser tieħu l-istess pożizzjoni meta tirċievi rikjesti bħal dawn. Grazzi, issa l-onorevoli Kuva għal minuta wkoll. Grazzi, President. Jekk aħna din nitkellmu dwar l-istabilità tal-Ukrajina, Dan huwa għan importanti għalina wkoll. Għaliex l-Ukrajina u wieħed mill-akbar imsieħba ġirin tagħna. Il-kriżi illi kien hemm hemmhekk jista' jkollha l-potenzjol illi tiddestabilizza s-soċjetà. U għalhekk issa irridu nagħtu l-appoġġ tagħna lill-Ukrajina. Irridu nagħtuhom appoġġ politiku. U aktar ma nagħtuhom sa appoġġ issa, aktar ikun hemm opportunità li jkun hemm ir-riformi. Il-kriżi fl-Ukrajina mhijiex kwistjoni marbuta mal-Ukrajina biss, imma hija problema mifruxa fil-kriżi attwali fil-Ukrajina. Aħna rridu nipruvaw naraw fejn nistaw namlu l-almutana biex nejnu irridu nħarsu lejn l-appoċ makrofinanzjarju f'dan l-isfond u naħseb irridu nappoġġawhom aktar għaliex aktar ma ngħinuhom bħalissa aktar jista' jkollna stennijiet minn dan il-pajjiż fil-ġejjieni. Grazzi, onorevoli Kowal. Issa għal minuta l-onorevoli Salavrakos. Grazzi, Sur President. Mem lebda dubju illi li għajbi illi ilu stabilita l-50 sena ħaddem tajjeb ħafna fir-rigward ta' lajnuna fil-finanzjament tal-SMEs li huma il-qalba tal-industrija Ewropea. Kif ukoll għennitna biex aħna nelbu din il-kriżi ekonomika billi pruvat preserva l-postijiet ta' xogħol u l-koeżjoni ekonomika u soċjali. lkoll nafu li hemm kriżi kbira fil-Greċja bħalissa. nista nistgħu nsejħu la krigi kriżi griega, kriżi ekonomika, kriżi ekonomika u finanzjarja. Jiena jkolli nejti li kieku Galileo kien u ma kienx jgħid li d-dinja qed tdur, imma d-dinja qiegħda tiġri. Aħna rridu nsibu s-soluzzjonijiet xirqa, situazzjonijiet sitwazzjonijiet perikolużi li nisabu fihom illum. Aħna rridu naġlu fil-dak li għandu xaqsam mit-fassil tal-politika tagħna u l-interventi tagħna biex aħna nirranġaw il-problemi li għanna, jridu nipermettu biex il-banek ikunu jistaw jimpenjaw ruħum f'attivitajiet oħra. Dan diġaġi propost mill-Komissarju Olli Ren. U jina naqbel mal-kommenti u għandi rispett li l-kommenti li huwa għamel. Irridu naraw lejn ir-wol tal-ġejjieni tal-IB. Kif ukoll ir-wol tal-aġenziji tar-ratings li jeżistu fi stati membri. Grazzi. Grazzi sal-minuta l-Onorevoli Martin. Iva, grazzi, Sur President. Il-kellima ta' qabli tkellmu dwar l-importanza tal-IB. Sinjura Kaderbach tkellmet dwar il-kontribut neċessarju tagħhom għal konverżjoni soċjali. Jiena nixtieq nitkellem dwar it-ħassib il qegħdin naraw illi aktar pajjiżi qegħdin jaraw illi il-partiti il tal-lemin edin jihdu aktar importanza. Tina ħaġa ta' tħassib. il pajzi estremi tal-lemin jidru bħalma bħal lupu illi huwa li ta' naġa. Sur Molzer il punt interessanti. Huwa kellu diskors interessanti imma huwa sejjaħ li psikopatiku dan huwa t-tip ta' lingwaġġ li kien jintuża mill-faxxiżmu ta' Hitler u hekk jirraġunaw daw in-nies. Żewġ fejn fejn n li jkunu kontrarju tiegħek fil-politika nitrattawhom bħala ma kien nies li mhumiex umani. U nies bħal dawn jistgħu jgħinu biex jarġa' jqum il-ġdid il-faxxiżmu l-ġdid. il faxxiżmu l ġdid il l ġdid Grazzi, sal-onorevoli Okuni. Grazzi, sur President. Bir-rapport tiegħu annwali għal-2008 eh, naraw palli kiku kien anniversarju u aktar minn 50 sena illi li IB qed jikkontribwixxi b'mod attiv għall iżvilupp tal-pajjiżi tagħna bħala banek li sellef fl-Unjoni Ewropea huwa kellu rwol kruċali u jista' jibqa' jkollu rwol kruċali biex aħna nissieltu din il-kriżi li għaddejjin minna bħalissa u għalhekk irridu nroddulu ħajr għal dak kollu li aħna inna għaddejjin minnu mill-ħarifa tal-2008 huma ħalsu 10 biljun euro aktar milli huma kienu anteċipaw bħala membru tal-ekon u tal-reġi f'din il-kamra jiena interessat l-aktar flajnuna tal-IB għall-SMEs u importanti li aħna nkomplu niżviluppaw inizjattivi bħal Jeremy. Għanna bżon ta' assistenza teknika, kapital ta' riskju u dan il-Jeremy jiprofdi. F'pajjiżi ġimni ġiet imnidija sistema għall SMEs fej 25 miljon euro, 18 il-miljon mill-fond tal-żvilupp reġjonali biex jiġu appoġġati l-kumpaniji żgħar u joħorġu minn din il-kriżi. Jiena kontent li qed nara kooperazzjoni bejn li IB li RDF fost l-oħrajn kif ukoll il-komunitajiet lokali u aħna rridu nkomplu għaddejjin f'din ir-rotta. Grazzi. Issa l Ber minn għal-minuta. Grazzi, Sur President. Fiħdan l-Unjoni Ewropea fl-2008 li IB reaġixxi b'mod maġġel biex iżid il-kapital tiegħu u irdopja l-investimenti tiegħu u l-fondi tiegħu meta qablin ma' snin ta' qabel. Dan l-iktar għamlu fil-konfront tal-SMIs ma' dan ukoll l mandat estern tal ibs qegħdin naraw li hemm din l-urġenza għal-azzjoni kontraċiklika u ma ġitx murija mill-IB fil-konfront tal pajzi li qegħdin jiżviluppaw. Ir-rapport annwali juri li għal pajjiżi li qed jiżviluppaw ir-rispons tal-EIB għal kriżi kien bil-mod ħafna. L-impenn tal-EIB bħala istituzzjoni ma jridx ikun biss li jinvesti fi struttura fl-infrastruttura kbira, imma wkoll għandu l-kompitu li jagħti l-kapital meta jkun hemm nuqqas tiegħu u jappoġġa lil kumpaniji meta l-bani privati ma jkunux iridu jappoġġaw. Irid jinvesti aktar fi servizzi finanzjari jagħti aktar aċċess għas-self u għat-faddil għat-ċittadini u l-SMIs għaliex dan jista' jwassal għal tkabbir sostenibbli hawnhekk u fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Grazzi. Grazzi. Issa għal-minuta l-onorevoli Stavrakakis. Grazzi tassew, sur President. Kollegi, Nishtiq nagħti merħba li Sur Majster fil-Parlament u nixtieq nifraħlu għall attivitajiet ta' suċċess tal-EIB. Kif ukoll għal kummenti tiegħu illum ambizjuzi, jiena nixtieq nitkellem dwar id-diqa tiegħi dwar l-attakk li kien hemm il-bieraħ fuq il-banek ta' Atene u jien nixtieq nesprimi l-kondoljonzi mal-vitmi mal-familji tal-vitmi. Kollegi, ma nistgħux impoġġu f'dubju l-fatt li l-kriżi ekonomika tal-lum ġiet bilanċata mill-ħidma tal-IB il-respons maġġel biex hija tappoġġa lil SMEs en immens u ippermetta biex ħafna mill-kumpaniji tal-Ewropa kunu jistaw joħorġu jew ikampaw f'din il-kriżi. U għaha sem ukoll fil-kompetizzjoni fl-Ewropa fi programmi pal Jeremy kif tkellem il-kollega dwar il-programm dan programm lokali u reġjonali li IB qed isir dejjem aktar importanti mhux biss biex jikseb l-anijiet ta' koeżjoni tagħna ma biex jikseb ukoll il-miri tal-Ewropa 2020 fost lodot illi aħna għandna disponibbli biex nippruvaw nindirizzaw din il-kwistjoni, issa hemm ukoll il-possibilità illi jipprovdu assistenza għal programmi tal-enerġija wkoll kif ukoll biex ħolqu aktar postijiet tax-xogħol fl-Ewropa u jinvestu f'impjiegi sostenibbli għal minu tal onorevoli Balċitis. Grazie tassi, Sir President. Il-kriżi finanzjarja laqtitna l-koll u l-appoċ illi innata mill-li għajbi għal SMEs ġi apprezzat mod partikolari. Fl-2008 li IB provdiet 42% fil-mija fil-, -mija fil f'żieda fis-self għall-SMEs hija realizzat li l-SMEs huma importanti għalina l-koll. Il-kriżi attwali u l-qatt għadu qed jikber u għalhekk aħna jridu niżguraw illi li e IB tibqa' tappoġġa lil SMEs tibqa' tgħinhom biex huma jelbu il-problemi ta' kapital li jiltaqgħu magħhom kif ukoll kull tip ta' xkiel marbut mal-burokrazija din tkun xi ħaġa tajba l-aktar f'dawk il-pajjiżi illi l-aktar intlaqtu mill-kriżi. Jiena wkoll nemmen illi li IB trid tagħti aktar attenzjoni lill-proġetti ta' infrastruttura tal-enerġija u it-trasport. Grazzi, issa għal minuta l-Onorevoli De Rossa. Grazzi, Sur President. Kieku aħna ma kenniex li għajbi, aħna bħalissa konna edin inkunu niprofaw nistabilixxu dan il-bank. Jiena nilqa proposta li nżidu l-ammont ta' self kif ukoll nejnu l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Jiena nemmen li aħna qegħdin naħlu dan ir-riżors għalix mux qed konna bizzejja tarfin f'din il-krizi. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn mekkanizmu ta' stabilità finanzjarja billi nimxu ma dak li għalu soċjalisti nizguraw li l-attakk minnaħa ta' spekulaturi jikun jista' jiġi appoġġat u jinfirex inqas dan juri biċċar l swieq l-iktar l-spekulaturi illi aħna maħniex lesti illi nippermettu illi jkun hemm xi stat membru illi jiġi attakkat u imkisser kif qed jiġri bħalissa fil-każ tal-Greċja u probabbli ser jiġri l istati membri kollha l-oħra u dan jinkludi pajjiżi jiġifieri l-Irlanda. Grazzi fl-aħħar. dan id-dibattitu fuq l istat tal kelliema l-Onorevoli Kretu. Grazzi, Sur President. Fil-kontest tal-krizi, l-IIB irnexxielu jibdel il-prioritajiet tiegħu malajr. Irnexxielu jagħti allokazzjonijiet ta' finanzi l-iktar il-SMEs li huma il-kumpaniji l-aktar mill-quta mill-kriżi. Issa irridu naraw kif il-bank jista' jiżgura l-kofinanzjament ta' ċertu proġetti għall-istati membri l-ġodda. Kif tafu qed tisibuha diffiċli għandhom bosta problemi l-aktar marbuta ma' eh, kumpaniji lokali, ma' SMEs. Isuba diffiċli biex huma jkunu jistgħu jiksbu il-finanzi Ewropej. Huma ma jirnexilhomx isibu dawn dawn l-għajnuniet fis-suq finanzjari, dawn huma pajjiżi li mhux qed jirnexxilhom jiffinanzjaw l-ekonomija tagħhom. Li għajbi jista' jkollha rwol ta' privileġġ fiħdan l-Unjoni Ewropea li xtejna għall irkupru ekonomiku għalhekk jiena nappoġġa din ir-rakkomandazzjoni biex l-Ewropa issir azzjonista tal din il-bank għal kollaborazzjoni aħjar fil ġejjini Grazzi Onorevoli Krezzu. Issa ser ngħaddu għal proċedura catch tiegħi madana kollu għal nofs minuta ser ngħaddi il mikrofon l-Onorevoli Melsa. Għaliex huwa ħass illi kellu dritt biex iwieġeb. Onorevoli Molzer. Sur President, skont ir-regola wieħed ħamsa wieħed ta' regola ta' regoli ta' proċeduri jiena nixtieq ngħaddi suġġeriment personali wara li Hans Peter Martin fid-diskors tiegħu. Akkuża, akkużani. Jiena jinteressani ħafna l-fatt li aħna jekk qed nitkellmu dwar membru illi l-ħajja politika tiegħu hija dik illi joqgħod jitkellem b'mod ħażin dwar il-kollegi fuq il-mezzi tax-xandir. Huwa jakkuża wkoll uffiċjali membri ta' dan il-Parlament bħala żenin. Huwa infatti daħal il-kameras fil-laqat u joqgħod jispija fuq in-nies. Jiena ma jridx ikollix naqsam miegħu, ma jridx nitkellem miegħu. Jiena mhux nitkellem jew laqas fil-ġejjieni għaliex jien ma jrid ikolli xejn naqsam ma' nies bħal dawn. Jiena nirrifjuta l-allegazzjonijiet l-akkużi tiegħu u jiena nixtieq nirrapporta l-fatt li Hans Peter Martin eh, fl-opinjoni tiegħi jrid ikollu jirtira dawk il-kummenti li għamel. Grazzi sur molti. ħadna nota fil-minuti tal-klim tiegħek, issa ser ngħaddu għal-KHDI. Għanna ħames kollegi illi jishtuq jitkelmu. L-onorevoli Peto għal-minuta. Grazzi sur President, kollegi, jien nixtieq nibda billi nifraħ il-li dwar l-isforzi li u għamel biex jikseb l-għanijiet tal-komunità għandu rwol importanti xjaqdi. L-iktar f'dan il-perjodu ta' kriżi għandu rwol ewlieni biex għaj jipprova jikseb il-konverġenza. Yes, għandu bżonn il-fondi mill-fond ta' koeżjoni u kiseb 41% tal-appropriazzjonijiet 41% tal proporzjonijiet mill-IB intbatu għal proġetti illi qegħdin isegwu dak li jien għadni kemm semmejt. Irridu ngħinu reġuni l-aktar foqra jekk aħna jkollna infrastruttura soċjali, infrastruttura ta' talim illi tkun konformi mal-kriterji Ewropej. F'dawn l-osma, għalhekk jiena nixtieq ninkoraġiċi li jajbi biex tkompli bil-ħidma biex promuovi l-koeżjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. Issa l-onorevoli George Krutas. Grazzi, Sur President. L-IB għandu rwol ewlieni biex iġib il-konverġenza fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa essenzjali l-aktar f'dan il-perjodu ta' kriżi illi laqatna bl-aktar mod taħraġ possibbli, l-aktar l-investiment pubbliku. L-azzjoni tal-IB kienet waħda ta' malajr u r-Rumanija irċivit 1.5 biljun euro f'self mill ib fl-2009. Dan juri kemm l e ib kienet eh, parteċipi u kemm eh, għenet biex naqqas differenzi bejn il-pajizi tagħna wara li kien hemm itkabbir li nżidu l-kapital ta' aċċess għall-SMEs u importanti biex aħna nistimulaw il-kumpaniji tagħna biex jiġildu il-qatt u importanti li l-self li jenata ikunu aktar effettiv biex ikonna aktar trasparenza. Grazzi l-onorevoli Kutas. Grazzi, aħna rridu nifirħu li l-IB l importanti li għandu għar rikostruzzjoni tal-ekonomija tagħna. F'dan iż-żminijiet hekk diffiċli qegħdin jiffaċċjaw pajjiżi il-Litwanja. Pa u għakas partikolari li IB għandu rwol fil-pakket nazjonali ta' stimulu, stimulu liktar fil rigward tal-finanzi għall-SMI e. kif ukoll il-fondi għall-enerġija rinnovabbli u proġetti ta' trasport. Jiena madan ukollu nixtieq inħeġġeġ il venjiet Ewropew biex jagħtu l-EIB aktar kapaċità ta' self l-iktar għal ġirien tagħna dawk fil-vant li huma wkoll qegħdin nisofru mill-effetti tal-kriżi u huma għandhom bżonn ta' self u investimenti l-iktar fis-setturi ta' trasport, l-ambjent u l-aħħar mhux tinqas enerġija. L-aħħar wieħed, l-aħħar settur huwa ta' importanza kbira l-aktar meta naf kunna dwar il-problemi ta' infrastruttura, il-kellima jinqatal għal mikrofonu, l-onorevoli Gozib. Grazzi President. Jena nixtieq intenni it-tifħir tal-kelima ta' qabli għal eib u għal President tiegħu. Nesprimi u u gratitudni tijaw lejn il-tijaj lejn il-rapporter sur Deutsch hemm żewġ elementi ewlenin hawnhekk dan id-dibattu fostom l-istabilità. Għaliex fl-istati membri naraw li l-iżvilupp u l-iktar ħaġa importanti għaliex bekk aħna jkollna aktar koeżjoni u nisħa ir-rwol illi finanzjament tal-SMEs jista' jkollu f'dana kollu fil-agenda ta' Lisbona għedna li mingħajr l-SMEs mingħajr il-kooperazzjoni reġjonali mhux se jkun aktar żvilupp fl-Ewropa. l-in mill-Unjoni Ewropea fil-viċinat, lejn l-Vant, bħala parti mill-Easter Partnership, dawn il-pajjiżi qed jiġu appoġġjati mill-Unjoni Ewropea u l-IB ukoll. Grazzi ħafna Sir Rubi. Grazzi President. President Majstad. Jiena interessat f'dibattitu dwar Basel tlieta u ramifikazzjonijiet għall bank U ximpat se jkollu b'mod partikolari fuq il-Fond ta' Investiment Ewropew. Taħseb li se nkunu nistgħu nkomplu eh, natu dan l-appoċ tagħna jew taħseb illi jeħtieġ illi ntejbu l-arranġamenti tagħna hawnhekk. Xinajdu dwar li konna aktar venture capital disponibli per eżempju? Jekk nitkellmu dwar l-SMEs, fi żmien tan diffiċli, jekk qegħdin nitkellmu dwar il-Fond Ewropew ta' Investiment, dan ikollu ovvjament eh, tifsira sinifikanti u għalhekk jiena nirringrazzja lill EIB eh, tal-li ħadmet mill-qrib mal-Fond ta' Investiment Ewropew u li għamlet investimenti fl-SMEs u kol Trans-European Networks u rajna progress kbir hemmhekk. Grazzi ħafna, Nissi Rubi. Mela ġejna fit-tmiem il-catch the eye. U għalek naddi lura il-kelma li President Majstat biex iwieġeb għal dak li smajna matul id-diskussjoni. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier tous les intervenants. Grazie, President. Jina nirringrazzja li l-kull min intervjena u għal kommenti ta'kom kif ukoll numru ta' mistoqsijiet li intom saqsejtu ħaqhom aktar ħin, però nistantikom eh, forsi xi ftit idejat bħala tweġibiet dwar kooperazzjoni pereżempju u l-kontroll u governanza. Mela, dwar prioritajiet ta' operazzjoni tal ib Wieħed minn dawn il-punti kien il-punti li intom semmejtu ġifieri l-SMEs Sur Schmidt, Sinjura Ġuri, fost l-oħrajn, ċibdu l-attenzjoni tagħna għal dan. U intom tagħmlu sewwa li tisħu eh, l-importanza li aħna nappoġġaw l smes Fl-2008 nedejna proġett ġdid kif żgur eh, intom tafu fejn aħna aħna naqdu il-flus lil banek biex huma mbagħad isilfu dan il-flus il-SMEs biex hekk nagħmlu monitoraġġ aħjar ta' x'tip ta' fondi qegħdin nagħtu u fejn dawn sejrin u fl-aħħar tliet xhur tal-2008 u dan sa l-aħħar tal-2009 kellna 21 biljun euro li jingħataw, 16 biljun euro tqasmu u s-sena l-oħra aktar minn 90% ta' dawn il-fondi fil-fatt għaddew pala self lill smes Allura, dan huwa appoġġ sinifikanti li aħna nistgħu ngħaddu lill smes u dan permezz tal-intermedjarji tal-banek kif sinjura ġuri semmiet ukoll eh, billi aħna nużaw pala intermedjarji mhux biss il-banek tradizzjonali iżda banek reġjonali u banek ta' tfandil. U għalhekk aħna iddiversifikajna il-firxa ta' intermedjarji li qed naħdmu magħhom għanna il-Fond Ewropew ta' Investiment u qed naħdmu mill-qrib magħhom u, u, u dan ukoll ifisser illi jkollna azzjonijiet ta' garanzija għal portfolios ta' self għall SMEs, is-sinra Akini u kol. Tatna eżempju speċifiku għal din il-partiċipazzjoni, nirringrazzja tal-li jamletek. U nirringrazzja għall appoġġ tagħha. It-tieni priorità ta' operazzjoni li jintom interessati uh, fija hija il-konverġenza u nikkonferma li l-IB qed jagħmel dak li jista' biex iżid l-operazzjonijiet tiegħu fir-reġuni ta' konverġenza u se taraw li fl-2009 il-volum tas-self tagħna żied fil-stati membri l-ġodda milli minn dawk ta' qabel, il-membri li sieħbu qabel. U hemm xewqa hawnhekk ċara illi namlu kontribuzzjoni biex innaqsu l-lakuna bejn l-istati membri din hija konvenġenza wara kollox. U fiħdan dan il-kuntest, kif qalet is-Sinjura Kardenbach u s-Sur Ċernaki, huwa importanti li jkollna kooperazzjoni tajba mal-Kummissjoni dwar kif il-fondi strutturali tintużaw. Dan huwa l-każ għaliex aħna flimkien mal kummissjoni wettaqna numru ta' proġetti konġunti Jaspers illi jagħti appoġġ tekniku Uh, Jeremy, proġett illi għadea oriġinali illi id-biddel il-fondi strutturali fi strumenti finanzjari. Ġifiri, kemm il-darba tista' tuża l-istess ammonti u Jessica. L-istess idea nużaw il-fondi strutturali fil-qasam ta' tiġdid urban. Umbat, it-tielet eh, priorità, l-enerġija u il-ġita kontra bidla fil-klima. Naħseb li għanna opportunità li niddiskutu dan faktar dettal iżda l-idea ċertament hija u din ixtieq niżgurakom dwar dan illi aħna nenfasizzaw bħala strateġija l-enerġiji li ġeddu u l-effiċenza fl-enerġija. Is-Sir Landers tana xi ċifri għal 2008-2008 iżda rajna li dan l-aħħar il-proporzjoni hija bil-maqlub. Aħna infaqna 4 biljun euro fil-2009 għal proġetti ta' enerġija li tiġġedded mod partikolari ġenerazzjoni ta' ta' dawl u allura l-idea hija li insegwu din il-bidla fil-proporzjonijiet billi natu aktar finanzjament għall effiċjenza fl-enerġiji u fil-enerġija li tiġġedded. Nixtieq ukoll nirringrazzja l sur Stavrakakis illi rrefera għal programm Elena, program konġunt mal-Kummissjoni li jagħti appoġġ tek eh, tekniku fl-effiċenza fl-enerġija. Issa, Iva, xtaqt ukoll malajr malajr nagħti tweġiba għal Sinjura Beneratu, aħna nirrispettaw l ta' kull stat għal dak li għandu x'jaqsam il-taħlita ta' politika jekk il-pajjiż jiddeċidi li juża l-enerġija nukleari aħna ma nistgħux nopponu iżda fil-każ tal-Ġordan qegħdin niddiskutu il-finanzjament ta' enerġiji li jiġġeddu. Issa, immur lura għal xi mistoqsijiet dwar il-kontroll u l-governanza u supervizjoni sur u di tafu xinijiet pożizzjoni tagħna aħna pjuttost miftuħin aħna għanna supervizjoni b'mod wiesa, għanna komitat li għarax qed namlu, għanna l-qorti tal-awdituri, meta aħna nietu l flus mill-budget Ewropew. U hemm l-Ombudsman ukoll Ewropew, ġveri għandna ħafna entitajiet li qegħdin jissorveljawna. Iżda li konna supervizjoni bankarja għanna li hija utli, u jekk aħna miftuħin għal proposti li jistgħu jiġu dwar dan il-punt anki għal dak li għandu xaqsam l-autorita Ewropea Bankarja. Dwar Basel 3, Sur Rubek, Iva, għedin insegwu dan dawn l-affarijiet, imma għadu kmini wis. Ovvjament, għadna fil-fasi ta' konsultazzjoni u l-affarijiet għadhom ma ġewx finalizzati għal-issa. Issa, ċentri offshore, Sur Gajer. Din hija xi ħaġa li aħna qegħdin nosservaw mill-qrib Jekk tixtieq nista' nispjega f'aktar dettall il-politika tagħna l-ġdida staħna nixtieq nevitaw l-evażjoni tat taxxa permezz ta' dawn iċ-ċentri offshore. U punt partikolari wkoll li tqajjem min-naħa tas-Sur Schmidt, iva għandek raġun Hemm eh, oh, spazju hemmhekk għal manuvrar dwar l-ugwaljanza bejn il-ġil u nisa. Iva kont qed tirreferi għal personal manageriali, iva ma nix biżejjed nisa f'dawn il-pożizzjonijiet għandna pjantazzjoni biex aħna nikkorreġu s-sitwazzjoni għasni li ġejjin. Iżda jiena nassigurak illi hija rrida tagħna li nbidlu s-sitwazzjoni li verament mhijiex waħda aċċettabbli. Grazzi President. Grazzi President Majstat. Issa nisimaw l-sur Oli Rejn il-Kummissjoni biex iweġef jisem il-Kummissjoni. hyvät eh, parlamentin jasenet. President, membri tal-Parlament, jiena xtaqt l-ewwel net nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu kostruttiv li aħna kenna hawnhekk illum u nirringrazzja l-Sur Deutsch għal rapport eċċellenti tiegħu. Min barra dan, Jiena xtaqt nirreferi għal tlet punti f'dan il-kuntest. L-ewwel net jiena nafda fil-fatt li id-dibattu dan il-report se joħol u punt tatlu eccellenti għal ġejjieni. Issa malajr minar dewmin nistaw napprovaw il-mandat estern il-ġdid tal-EIB. Eh, dan huwa punt importanti biex bekk aħna immexxu l-anijiet esterni għal dak li għandu xaqsam l-azzjoni esterna, speċjalment għal xaqsam il-politika esterna. Min barra dan li IB huwa wkoll assoċjat importanti ħafna tal-Kummissjoni għal dak li għandu xaqsam l-Strateġija 2020 u t twetti tal-istrateġija għal dak li għandu xaqsam it-kabbir sostenibli u l-impjegi. U għalek dana huwa importanti l u ukoll huwa kapaċi li joħloq infrastrutturi u jappoġġa l-innovazzjoni u jista' jgħin il-SMEs. U aħna fuq dan il-punt ukoll naħdmu mill-qrib il-ġviri kummissjoni u l-IB. Onorevoli membri. It-tielet punt tiegħi huwa dan li ġej. Ħafna minnkom irreferew għal kriżi fil-Greċċa u għamiltu sew li referejtu għal dan il-fatt il-biraħ jiena fid-dibattitu semmejt Is-soba tiegħi għal vittmi illi tilfu ħajjithom minħabba demostrazzjonijiet violenti faten il-biraħ. Iva, Ovvjament, il-klim huma b'saħħithom għal dak li intom xaqsmu id-demokrazija. Iżda, ovvjament, irridu niġbdu linja meta niġu għal violenza. Il-Kummissjoni qed taħdem b'mod attiv biex ikun hemm stabilizzazzjoni fl-ekonomija tal-Greċja. U konna qegħdin eh, nippjanaw pakket ta' poċ eh, mifrux għal Greċja u dan il-pakket ġi adottat lan huwa li nappoġġaw l-ekonomija Griega u nistabilizzaw din l-ekonomija tagħhom. Għanna proponejna lill grupp Euro l-ġimgħa l-oħra pakket finanzjarju ta' skala kbira, pakket ta' stabilizzazzjoni u l-valur huwa ta' 110 biljon euro. Il-Eurogroup illi kien huwa mamul mill-Ministri tal-Finanzi ħadu deċiżjoni għabbażi tal-proposta tal-ECB u tal-IMF. Din id-deċiżjoni kienet waħda diffiċli iżda kienet waħda importanti, deċiżjoni kruċjali li ttieħdet deċiżjoni responsabbli. Issa importanti il parlamenti nazzjonali malar kem jista' jkun jirratifikaw din id-deċiżjoni. Nittama li intom se tkunu qegħdin tappoġġawna f'dan il-kompitu. Dana ma jkonċernax biss li Greċja. Din hija xi ħaġa li e, tmiss l-istabilità taż-żona ewra kollha kemmi. Issa għandna nar zaħir fil-Greċja, rridu nwaqfu dan in-nar fil-Greċja biex dan ma jinfiġiġ lejn pajjiżi oħra. Mhuwiex iż-żmien li nkunu populisti, mhuwiex il-waqt issa li noħol u eh, li niġbru s-simpatiji tan-nies, iżda rridu nidu azzjoni b'mod responsabbli forsi dan huwa l-aktar proġett importanti fuq livell politiku għas solidarjetà Grazzi lill komissarju Rejn biex intemmu dibattitu żewġ minuti għal rapporter tagħna Sur Deutsch. Grazzi, President, għalli tajtni l-kelma, President Majstad, Komissarju Rejn, ippermettuli li nirringrazzja l-kollegi kolla tijaj, nirringrazzja l-President u l komissarju għal dibattitu dettaljata għaliex naħseb illi hawnhekk naraw illi il-votazzjoni tal-lum se turi illi qabel kena ħafna xogħol fid-dettal u jekk irdu nirbħu din il-battalja irrid ikonna il-flus, il-flus u aktar flus. Iżda jekk qed nitkellmu dwar soluzzjoni għal problemi ekonomiċi li tuna l-koll irridu noħolqu l-impegi, li nħolqu l-impegi u nerġgħu noħolqu l-impegi dan huwa meħtieġ u huwa importanti wkoll li IB ovvjament dejjem kellu dan il-an u se jkompli jagħmelek fil-ġejjeni u huwa wkoll sieħeb għal dan il-Parlament Ewropew u wkoll ovvjament joffri konsulenza lill kummissjoni wkoll. Huwa tajjeb li nqisu il-kummenti mill-onorevoli kollegi tiegħi irridu niżguraw illi aktar investiment jaddi l-ekonomija biex ovvjament naffrontaw il-riżultat tal-krizi iżda. Jekk aħna qed nitkellmu dwar il-politika self li l mill-Unjoni Ewropea, nafu li qed nitkellmu dwar il-mandat estern hawnhekk u jiena smajt bir-reqqa l-kummenti li saru hawnhekk f'din is-sala matul id-dibattitu tagħna u dawn il-kummenti juru illi il-pajjiżi illi qegħdin fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea jridu koll l-appoġġ għaliex dak l-appoġġ huwa tassew importanti l-Ukrajina semmiet u l-Balkani wkoll u jiena naqbel ma' dawn il-kummenti li saru. Biex nikkonkludi, ippermettuli insemmi żewġ ismijiet ma' portakalari għaliex aħna ovvjament eh, normalment dejjem nuru apprezzament għal dawk li jkunu pożizzjoni ewlenija. Iżda hawnhekk nixtieq Sur Brito u Sur De Krajer nixtieq ngħid illi dawn kienu uh, essenzjali fix-xogħol li sar. U fl-aħħar mhux uh, l-inqas nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi għax-xogħol illi huma wettqu għaliex dan wara kollox kien xogħol ta' kollaborazzjoni. Grazzi. Grazzi lis sur Deutsch. U proset tassew għax-xogħol li inti wettaqt fuq dan ir-rapport. Eh, Hans Peter Martin. Personalis. Għalix u ġi u koll eh, msemmi minn kellim li tkellem qabel. President. Sir Maltzer. Tkellem dwar l-imġiba tiegħu, allura huwa għandu id-dritt Sur Martin għandu dritt li wieġeb jgħid il-President taħt regola wieħed ħamsa wieħed. Dawn id debattiti dwar kwistjonijiet personali ma jistgħux isiru ping-pong politiku hawnhekk meta kulħadd joqgħod jirreferi għal xulxin. Allura Sur Martin din se tkun l-aħħar eh, intervent dwar dan il-punt. Għandek minuta, Sur Martin, jekk joġbok. iżżomm ma' regola wieħed ħamsa wieħed. Qed inwissik illi għandek minuta biss. Wara minuta inneħdlek il-mikrofonu. Grazzi President. Iva, tassew. Situazzjoni ta' dwejja din. Is-Sur Molzer għal xi ħaġa li ma kienx veru. Huwa eh, referi għalija bħala psikopatiku u li forsi għandi mmur għand psikjatra. Iva, dawn huma metodi tal-lemin tal-estrem jużaw u l-Partit Social Demokratiku. Eh, membru tal-Partit Social Demokratiku ġi Majjar Nazi ġimma s-sena l-oħra, għal daw tipi ta' skambji hawnhekk mhumiex bis kwistjoni eh, ta' min ħajħu l-flus f'kussjonijiet ekonomiċi u finanzjari, għanna nitkellmu wkoll dwar eh, politikanti tal-lemin estrem u jekk kik inti kont bil-qeda għawara, Sur President, kun tista tara x'tipi ta' xejriet perikolużi qegħdin joħorġu fl-Awstrija. Grazzi dak l-aħħar tad dibattitu u il-votazzjoni tinżam dal-ħodu fil-11. U għek naddu għal-punt li miss.